President. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Signori, jekk joġobkom, sibu postkom. Signori, nixtieq nibda billi natikom merħba u niftaħ din is-seduta. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt fuq il futur tal-Unjoni Ewropea u se nibdew b'dikjarazzjoni mis-Sur Werner Feynman, il-Kanċiller Federali tal-Awstrija. Merħba lilek, Sur Kanċiller, u jiena tassew kuntent li inti qiegħed magħna hawnhekk illum. Sinjuri, fin-naħa tal-Kunsill qed nara illi hemm rappreżentant tal-Gvern uh, Spanjol, Ine Gavern Govino, Eh, illi qabel kien ukoll kollega tagħna u natuh merba lill-Ministru. Sur Fejmen. Grazzi tal-li il-għajt l-istadina tana biex tiġi għawnek u tiddiskuti mal-membri ta' din il-Kamra l-idejat tijak fuq il-ġejjeni ta' l-Europa fl-2013 aħna wasanna fazi deċiziva fil-politika Ewropea u huwa minnu illi koezjoni bejn l-istati u l-popli ta' din il-komunità ta' stati u nazzjonijiet hija essenzjali għal ġejjieni kemm f'dak li għandu xaqsam l-ekonomija, l-ambjent u l politiki fiskali. Ftit ta' snin ilu, lajjen u probabilment laqqas intom ma uh, stajna nimmaġinaw dibattitu bejn, uh, bejn id-deputati tal-Parlament u il-membri tal-Konsil dak iż-żmien u anki bħala eh, kapijiet tal-istat ta' pajjiżi sovrani. U għalhekk dibattitu bħal dan huwa essenzjali. Nirrepeti illi jiena tassew grat illi irnexxieli insib mezz ta' kif aħna niftħu dialogu u nittama illi iktar mill-kollegi tagħkom fil-Konsill Ewropew jistaw jisibu jaqbdu l-istess triq u jiftħu dialogu mal-rappresentanti ta' ċittadini Ewropej. Min flok ma jajdu affarijiet f'pajjiżi oħrajn u jagħmlu stqarrijiet dwar il-ġejjieni ta' l-Unjoni fejn il-membri tal-Parlament Ewropew mhux neċessarjament jaqblu magħkom. Issa naddi il-mikrofonu lill-Kanċiller Federali tal austria is-Sur Werner Feynman. Sur President, President tal-Kommissjoni, jena tassew kontent li inti tinsab maħna u koll onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Signuri. Għalija huwa tassew unur illi qiegħed hawnhekk fostkom illum